Allora, cari, care colleghe e cari colleghi, procediamo al voto. Mena, eġis kollegi. Biex uh, eh, nivvotaw għal kwesturi għanna ħames postijiet b'sitt kandidati u iridu għalek nivvotaw. Dawn huma l-istess persuni, l-istess kollegi, illi għamlu uh, dan is-servizz b'mod tajjeb ħafna jekk edin fil-kamra il-kollegi Borsellino il-kollegi il li l-birax kienu mal-kaxxi tal-votazzjoni. Il-kollega Borsellino hawnhekk qiegħda? Sogor. L-onorevoli Sogor hija Panajotov. Mhux hija palissa? palissa?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 Distribuita le schede. Inqasmu mela l-karti tal-vot. Mela, minissa nistaw nibdow nivvotaw. Va bene così, poi tuo supporto. Onorevole Silvestris. Onorevole Silvestris, Presidente. hemm numru minimu u massimu li wieħed le hemm xi numru minimu jew massimu li wieħed jista' jivvota lih l-onorevoli mhuwiex qiegħed jisma' u ma jafx eh, eżatt dwar din il-kustjoni. Mela, hemm ħames ħames persuni li tidu tivvotaw għalihom, ħames persuni. Onorevoli Silvestris tista' tivvota għal ħames persuni.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 dico. <laughs> Ah. A questo punto possiamo dichiarare conclusa la procedura di voto per i questori. Eh, eh mela, il-proċedura hija issa magħluqa u uh, fil-tlieta ngħidulkom ir-riżultati. Il Il-seduta issa ġiet sospiża. Nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta.